terzi bħala teknoloġija, eċetera. U l-kooperazzjoni u di it-tnaqqis dipendenzi dependenzi ta' fuq it-teknoloġija huma waħda mill-iktar fatturi saljenti ta' dal-font. Jiena żgura li d-difiża ħaj tkun waħda mill-magni tal-integrazzjoni Ewropea. Għadna din nitkellmu fuq kooperazzjoni tal-industrija xejn iżjed xejn inqas minn da kooperazzjoni u nixtieq nisħa il komissjoni kummissjoni tilqa l-ftehim illi wasalna lieh tul it-trialogi u nittama li ikun hemm vot pożittiv għadha u nixtieq nirringrazzja lilkom ilkoll, rapporter, shadows tiegħu u President is-Sur Buzek tal-Kumitat, grazzi ħafna tax-xogħol jibes li għamilt, naf li ma kienx faċli xejn, imma Jiena naħseb eh, l-eżitu huwa ta' sodisfazzjon. Grazzi, Signora Kommissarju. Nagħti l-kelma lura lir-rapporter issa. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi lill kollegi għal diskussjoni interessanti ħafna. U din id-diskussjoni u rietna illi anka fil-gruppi politiċi ninsabu fl-istess eh, opinjoni l għaliex għandna żewġ opinjoni differenti minnaħa tas soċjalisti, l-istess minnaħa tal-ħodor. Allura, bekk naraw li eh, f'din il pożizzjoni differenti, naraw differenza bejn daw l-istati illi ilhom illi għaddew eh, minn xi oppressjoni jew xi gwerra u dawk illi illum bħal pajjiżi baltiċi uħut mill-pajizi eh, ċentrali Ewropej għadhom iħossuhom medda eh, minħabba kwistjonijiet soċjali, eċċetera. Iżda jekk mhux se niddefendu l-libertà tagħna, ovvjament mhux eh, il-ħsibijiet tagħna u r-realtà tagħna hija medda ħafna. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Awstrijaka u l-Presidenza Rumena mod partikolari li urriet ukoll ħidma Eh, kbira ħafna u l-kapacità tan negozjati wkoll. Xtaqt nassigura wkoll il daw kollha li kienu tjibżaw li relazzjoni tagħna ma' NATO u ma' Medda. Ehm, speċjalment eh, fir-reġjun tiegħi eh, li sħaqtu intom tafu li NATO huwa is-sigurtà tagħna, ġifieri u din mhijiex se tinbidel, iżda xtaqna illi pajjiżi oħra bħal Franza tingħaqad iktar fid-difiża tal speċjalment eh, il-naħa tal-vant tal-Ewropa. U kellna mistoqsija wkoll eh, il-Polonja x'se tibbenefika minnhom reġjunijiet tagħna mhix se jibbenefikaw. Naħseb li din hija possibilità biex nimmodernizzaw id-difiża tagħna bil-kooperazzjoni ma eh, kumpaniji li huma fuq dimnet eh, f'dan il-qasam fl-Ewropa. Eh, l-iżvilupp tar-riċerka u l-iżvilupp ehm, fil-pajis u ġifir nużaw il-potenzjal tal-Europa kollha kemmi u mhux ta' parti mill-Europa biss. U xtaqt nitlobkom ukoll biex biex tivvutaw favur il-test li negozjajna, ġifiri eh, il-kwistjoniet, eh, l-emendi plenari kolla eh, ma nivvutawx, ġifiri 31 ċe u be għom, u dawk l-emendi plenari kolla nwarbuhom la li xkiku il-rapportana jaqal, ura nitlobkom għal tal-pozizjoni għal daw kolla li għal dawk li ħossu li din il-kwistjoni importanti u kif ukoll għal difiża u għall-Unjoni l-Unjoni Ewropea naħseb illi kemm għalina u kemm biex insaħħu in-NATO u il-kapacitajiet ta' difiża tagħna li huma importanti eh, u li huma importanti sabiex niddefendu eh, l-istil tal-ħajja jew ċivilizzazzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi l rapporter B'hekk temmejna dan id-dibattitu u l-votazzjoni se ssir għada u issa ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u se jkollna dibattitu konġunt fuq il-bonds koperti u għandna r rapport ta' Lucke u rapport ieħor eh, fuq il-bonds koperti u supervizjoni pubblika tal-bonds koperti. sanaddu għal rapporter l-onorveli Lucke għal erba' minuti. Frau Präsidentin. Äh, Signora President, signori eżis kollegi, għal kull su kapitali huwa importanti li em, bonds siguri u sfortunatament nafu li bonds siguri huma rari u nafu wkoll li sigurt ta' jew mezzi ta' sigurtà ma jipprovdux il-garanziji meħtieġa u kulħadd sar jaf bil-kriżi ekonomika bil dal-periklu nafu li l-bonds tal-gvernijiet ma jiprodux sigurtajiet neċessarju anka bonds mezzona euro mhux neċessarjament jipprovdu l-garanziji illi nies eh, stennew palmarajna bl-euro u eh, l-kriżi tal-state bonds Nafu li l-bonds koperti huma importanti, huma bonds importanti u eh, bond kopert ilu li jeżisti għal aktar minn 250 sena. U dan ma wassal għal ebda eh, fallimenti. U dan huwa mod ta' huwa tip ta' bond li għandna bżonn fiż-żona euro u li għandna bżonn fil-unitajiet tal eh, tas-swieq tagħna. U għalhekk huwa sorprendenti li dawn il-bonds koperti ma ġew żviluppati aktar fl-Unjoni Ewropea illi ammont limitat ħafna ta' pajjiżi li għandhom tranzizzjoni ta' bonds koperti li kienu qed jużaw dal-istrument għal 20 ta' snin u anka mijiet ta' snin nistgħu ngħidu. Din hija xi ħaġa li ma tantx għandna esperjenza fihom fl-Unjoni Ewropea m'għandniex leġiżlazzjoni żviluppata sew fuq il-bonds koperti u dinja xi ħaġa li issa se nirratifikaw permezz ta' regolament u direttiva. Id-direttiva li xtaqt nitkellem dwar għal għaliex naħseb li hija importanti ħafna s-swieq tagħna fiħdan l-Unjoni Ewropea, il għaliex hemm ċerta pajjiżi Illi jistaw jagħmlu strumenti ta' finanzjament tajbin permezz tal-bonds koperti u jistaw eh, jimplementaw daw fil-leġizlazzjoni tagħna u jridu jitalmu mill-aħjar prassi fil-kwistjoni ta' bonds koperti. Aħna għamilna l-isforzi kollha mal fil-leġizlazzjoni biex l-implementaw dawn l-aħjar prassi l għalix fukajna fuq il-kwalità tal-lassi illi jintużaw biex jiggarantixxu l-bonds u naħseb illi ksibna riżultati pożittivi ħafna strutturajna l-affarijiet b'tali mod li issa għandna żewġ klassi differenti. L-ewwel net għandna e, tip tradizzjonali ta' bond fejn għandna regolament tal-kapital Eh, li jintuża 97% ta' s-suq fissu jattira ħafna eh, mill-investituri. Iżda mbagħad hemm l-investituri tal-tkabbir u r-riċerka u dan se għandu jwas għal opportunitajiet ġodda u garanziji, strumenti ta' garanziji ġodda jistaw ikunu jiġu verifikati u kunu lesti aswi u naħseb li dan huwa dan huma kundizzjoni tajbin għal qafas eh, fejn il-bonds koperti jistaw jintużaw bħala strumenti ta' finanzjament fih dan l-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan il-ftejm qafas eh, dan it-tip ta' bond jista' jiġi adottat fih mill-persuni minn barra l-Unjoni Ewropea u se nkunu qed noħolqu standards internazzjonali għal dan it-tip ta' strument. Nkunu nistgħu nigżbu konfidenza, aktar konfidenza għaliex se jkollna dawn id-dispożizzjonijiet fidejna. Iżda forsi jirnexxilna wkoll nattiraw aktar U jekk il-Kummissjoni tista' tadotta eh, dispożizzjoni ta' ekwivalenza se tiftaħ iswi iktar flok tagħlaq għal dawk li huma interessati li jużaw dan it-tip ta' strument. Naħseb li ħadna pass kbir fid-direzzjoni tajba u eh, nistenna ħerqana l-diskussjoni mal-kollegi nittama li se jkun hemm appoġġ sħiħ eh, fil-plenarja għada waqt il-votazzjoni u nispera li se nirċivu aspett pożittiv ħafna. Grazzi, grazzi rapporter u issa nitlob li l-Kummissjoni, il-Kummissarju Bienkowska covered bonds are il-bonds koperti huma sors ta' finanzi stabbli u eh, referejna li eh, waqt il-krizi meta sorsi oħra ta' bonds spiċċaw nafu li ma tantx jintlaqu. Allura il-proposta tal-Kummissjoni trid tiżviluppa dan is-suq aktar billi toħroġ mill-standards għoljien u l-prassi tajba ta' sistemi nazzjonali. Dan huwa eh, l-bini eh, l-qafas tal-self l-Unjoni Ewropea u regoli l-ġodda se jiprovdu pakket għal li se jiprovdi għajnuna għall-ekonomija mingħajr ma jxekkel eh, swieq nazzjonali diġà eżistenti. Eh, se joħorġu eh, bonds koperti u koll fejn swieq fejn fejn is-swieq forsi ma tantx huma żviluppati daqstantu dawn ir-regoli se jkollhom aċċess għal banek u eh, għodda ta' fondi li jiprovdu l-om biex ikollhom il-fondi għal bini ta' djar per eżempju. Qed nitkellmu dwar 1.5 biljun euro f'revenue u prudential eh, rules u kol għal dawn il-periodi eh, sabiex se jkunu jistaw jiprovdu għal aktar stabilita finanzjarja fil-futur. Dan il-qafas il-ġdid bazat fuq żewġ pilastri, ġifir l-ewwel id-direttiva li tipprovdi definizzjoni komuni fuq il-bonds eh, koperti u jagħti sfond fuq il-bonds koperti u l-assi li jistaw jiġu eligibli u taħt il-bonds koperti. U direttiva wkoll għandha il-kontroll u joħroġ bir regoli tal-etikettjar mod partikolari ta' dawn il-bonds koperti u jissaħħaw kol kondizjonijiet tal-lotja tal-capital treatment tal-bonds eh, li jinxtraw mil banek eh, bħalma ġimwiet u kol fit trialogi u kif diġa ħareġ fil-statement u kol minnħat tal-Komissjoni, il-Komissjoni hija l-esta li temenda eh, liquidity Coverage Ratio Eh, sabiex dil-kwistjoni eh, eh, speċifika tal-bonds koperti jiġu indirizzati sabiex ma jkunx hemm xogħol doppju fuq rigward tal cover pool liquidity buffer li huwa diġa inkluż federattiva u liquidity buffer li huwa preżenti fil-ratio in ġenerali. Allura se il-Parlament, il-Kummissjoni se tagħti l-rapport tagħha min-naħa tal qabel il-votazzjoni għada. Nifraħ li rapporter l-Onorevoli Luke u r-xedaw rapporter skolla u koll. L-objettiv tal-proposta tal-Kommissjoni u ma jinżammu grazzi għall-approċ effettiv tal-Parlament. Eh, fit-tim tan negozjati tal-Parlament u kooperazzjoni tajba mal-Kunsill. T-traspożizzjoni u l-implementazzjoni ta' regoli ġodda fuq il-cover bonds għandhom eh, jaġlu eh, jaddu brata maġla u dan se jwassal għal dan sors importanti ta' fondi biex jkun jista' jintuża fl-istati membri biex nipromuovu impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi, ħafna kummissarju issa jekk joġbok l-Onorevoli Rossati fisem il-PPE. Sur President, eh, Signora Komissarju, għetni qed niddibattu għal żewġ aspetti legali rigward il-swieq finanzjarju l-obbligi eh, tal-banek u l-bonds koperti. Jina xtaqt ngħid li skont it-terminoloġija pollakka qed nitkellmu dwar bonds koperti bil-Pollak. Issa, dan huwa element importanti mibni fuq fil-bini tal-ekonomija eh, tagħna. Jina kuntent li l-negozjati kienu waslu għal eh, kompromess tajjeb u għanna definizzjoni tal-obbligi eh, neċessarji u joħloq preċiżament tip ta' eh, passi li staw jittieħdu għas-sigurta u bis-supervizjoni tal-banek eh, meta nikkonsidraw ukoll l-iskambju ta' dawn il-bonds. Din id-direttiva kif ukoll il-premium li diġa hemm preżenti l-CRR huwa importanti. Din id-direttiva tippermetti l-istati membri biex kunu jistgħu joħolqu l-istruttura tal-pools tagħhom fosthom il-likwidità. Addizzjonali ma dan l-ħana kompromess eh, u dan kien suċċess kbir, iżda kena kompromess ta' 8% għal kollateral eh, eh, fil-rigward tal-kwalità tal-fondi. Bekk dan se jkun Eh, investiment eh, li jattira ħafna l-investituri u għasigur ħafna l-investituri u għas ta' fond eh, tajjeb ħafna l-banek. Kina nifraħlek l honorable Luke, rapporter għal rapport eccellenti u grazzi għal kooperazzjoni eccellenti li kellna matul dan il-rapport. Grazzi l-Kummissjoni Ewropea, grazzi l-Kummissarju. Eh, għal eh, xogħol kostruttiv fuq dan ir-rapport u nappellaw wkoll il-kollegi kollha biex jaċċettaw jivvotaw favur eh, dan ir-rapport. Grazzi. Dziękuję panu bardzo. Grazzi ħafna issa fissem l-essendi naddu għall-Onorevoli Sant, żewġ minuti. Votata jimmarka it-tmim tal-proċess leġislattiv maħsub biex waqqaf suq Ewropew għal covered bonds kif huma magħrufa ċedoli ta' self koperti Din il kamra bdejna l-proċess fis-sena two thousand and b'riżoluzzjoni li nidiet il bażi tal ħidma tagħna fuq il pakkett li għandna quddiem llum. ma kinitx ħaġa faċli biex jinstab ftehim għax f'kull pajjiż dawn iċ-ċeduli ta' self żviluppaw b'mod differenti u ma jkostitwixxu għodda finanzjarja li matul is-sekli uriet is tagħha fis-swieq ta' pajjiżi ewropej. għalkemm infirxu fil qafas tas-swieq nazzjonali il kummerċ internazzjonali f'dawn iċ ċeduli għandu importanza fi żwieq bħal tal-ġermanja u d-danimarka huma mitqiesa bir raġun bħala vitali għall investiment f'pajjiżi oħra bħal malta ma jintużaw xejn. xorta waħda l-isfida politika biex itwaqqaf qafas ewropew għal dawn iċ-ċeduli li jiġi parti mitwaqqif ta' unjoni ewropea fis-swieq kapitali kienet din għandna nlibsu l-istess żarbun lil kulħadd kif ta' spiss tkun it tentazzjoni li nagħmlu meta l affarijiet jiġu deċiżi fi strasburgu u brussell jew għandna nadottaw mudell li jippermetti tkomplija sħiħa tarranġamenti li ddaħħlu b'suċċess fis-swieq nazzjonali. mill bidu nett jien appoġġjajt sal aħħar din it triq ma kellniex għalfejn nibdlu metodi li s-swieq nazzjonali kienu ħadmu għal għexieren ta' snin għal sekli u xorta stajna nwaqfu qafas ewropew dan kellu jmira biex progressivament ir-regoli u l-prattiċi fis-swieq nazzjonali joqorbu lejn xulxin. il kompromess milħuq fid-dokumenti quddiemna jirrispondi bi sħiħ għal din is-sfida jinkludi ħafna elementi bir rapport approvat fil għoxrin tmintax minn din il-kamra u jikkorreġi għal aspetti li kienu se jħolqu problemi għall grupp tas-soċjalisti u demokratiċi waqt li jippromovi qrubija fuq livell ewropew u jsaħħaħ it-trasparenza u l-ħarsien tal-investituri il pakkett quddiemna jevita kull sogru ta' disturbju fis-swieq nazzjonali fejn jiġu nnegozjati l covered bonds. jien sodisfatt bil mod kif ilħaqna dawn il prijoritajiet u l parir tiegħi hu biex din il kamra tappoġġja bil kbir

Sur President, fil-Greċja u fl-Ewropa mbosta xettiċiżmu dwar dan it-tip ta' bonds. l-state bonds fallew u ġew probiti f'ċerta reġunijiet ukoll. U ċittadini mm, f'pajjiżi eh, jemnu li dawn huma kollha investituri li investew eh, fil-bonds Gregi wara il-famuż PSI eh, kien hemm deċiżjoni illi dawn il-bonds tilfu 53% tal-valur tagħhom illum għaw persuni li jemnu f'dawn il-state bonds, state bonds li malqas biss għandhom flus biex jixtru il-mediċini tagħhom biex morru l-isptar. Allura dawn fallew. U hemm bosta nuqqas ta' fiduċja bejn dawn il-fondi. U bħalma għallu l Luke, rapport u regolament eh, jipprova eh, jitfa l-aħjar garanzija sabiex dawn il-bonds jiġu konsidrati siguri u biex jattiraw l-akbar numru ta' investituri u se jaħdmu bħala odda illi se toħloq su kollettiv u jattira investituri kbar. Iżda rridu noqogħdu attenti kif dawn il-garanziji jiġru sabiex ma nilħuqux punt e, biex dawn ifallu kompletament. Dan kollu jiddependi fuq kif is-suq se jaħdem. Din se tkun kriżi oħra u iżda ma nafx kemm ħaj sopravvivu daw il-bonds. Grazzi, grazzi ħafna. Issa naddu għall-onorevoli Gerolda, l-onorevoli Nedgal mhuwiex preżenti. Proszę bardzo. Jak joġbok? Eh, merci, Monsieur le Président, euh, Madame la Commissaire, Monsieur le Rapporteur, cher Bert. Kommissarju, euh, jina l-ewel net xtaqt nifraħ l rapporter skolla tal-li sabu approċ bilanċjat. Elftajn fuq ir-regoli fuq il-covered bonds jidħol mal-loġika illi hija biex insaħħu l-Unjoni tal-Isma Kapitali. Dan mhuwiex l-iskop ta' dan it-test. Aħna rridu nappoġġjaw l-isfera reali tal-ekonomija. Rridu nassiguraw lil banek tħul finanzjarju għal dawk l-aspett. Madana kollu rridu noqogħdu attenti ħafna sabiex ma ndajfux il-qafas legali li eh, jurina il-funzjonament tal-banek, ġifiri. Rridu noqogħdu attenti u nassiguraw ruħna illi maħniex qed noħolqu riskju eh, illi iwassal għal riski. Il-riżultat huwa eċċellenti li għaliex eh, fi żmien fejn tali strument għadu ma jeżistix inkunu nistgħu noħolqu dal-istrument ta' finanzjament bħalma għall onorevoli Luke tkun stabbli u solida anka fil-kuntest ta' kriżi. Odda oħra li eh, jiggarantixxu stabilità se jiġu diskussi u koll. Peress li dan huwa l-aħħar diskors tiegħi jina xtaqt nawgura l-kom eh, lajt tajjeb u nirringrazzjakom tassew tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna ngħaddu għall onorvil Berex għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Signora President. Kummissarju, l qafas eh, finanzjarju li se jinħolo permezz ta' dan il-korpus legali tal-Unjoni Ewropea nilqaw bidejna miftuħa għaliex se tkun strument tajjeb ħafna għal banek tagħna u se jsaħħa l-Unjoni Kapitali tagħna. No dawn l-obligi dan l-investiment eh, iktar garantit eh, ikun garanzija aħjar għal banek bħalma jkun kienu neċessarji fil-2008. Ovvjament se jiġu konsidrati wkoll kundizzjonijiet speċifiċi ta' kull suq ekonomiku tal-valuti e, ikonna cover pools u expositions differenti għal mm, e, loans ipotetiċi e, bħal Polonja u fl-Ispanja dawn ħassejna li, li kellhom l-aħjar prassi bil-possibilità wkoll li nużaw tal-etiketta Ewropea wkoll fihom il-bonds f'dak il-kas kun jistaw jieħdu eh, dan l-istrument bluzu tal-aħjar protezzjoni tal-investituri u eh, dħul anka fi żminijiet turbulenti ekonomiċi. Grazzi, grazzi ħafna. Sfortunatament taħt proċedura KHDI manna lil ħadd allura naddu għal eh, Kummissarju Binkowskek joġbok, komissarju President. Um, Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-intervent ta'kom naraw li ftehim wiesa fuq dil-kwistjoni u l-investituri kemm fl-Unjoni kemm barra mill-Unjoni Ewropea jaraw li daw l-istrumenti li huma tikettjati bħala premium cover bonds jew eh, secure bonds Eh, umma mnizla fil-jafu eh, li huma taħt ċerta supervizjoni u dawn huma eh, bazati fuq sistema bilanċjata u se jkunu siguri fisni li ġejjin. Jina noqod fuq l appoġġ kontinu tal-Parlament biex il-bonds koperti jkunu sors ta' fondi għall-ekonomija Ewropea aktar b'saħħitha grazzi ħafna rapporters, shadow rapporters, grazzi għal dar oħra. Grazzi kummissarju, issa eh, l-onorevoli Luke pala rapporter, eh, pala eh, sommarju ta' kollox. Iva, grazzi ħafna, signori. Eżis kollegi, grazzi ta' din id-diskussjoni u grazzi li shadow rapporters b'mod partikolari l personal tal-Kommissjoni u koll għalix eh, kienem kooperazzjoni pozittiva ħafna waqt id-dibattitu tagħna. Naħseb il-punti ewlenin diġa issemmew u għalhekk nixtieq nagħmel żewġ kummenti. L-ewwel kumment huwa wieħed għasir eh, b'risposta għall kummenti tas-sur Marjas Irridu niżguraw iva li l-bonds jitħallsu u l-bonds Griegi huma eżempju ta' kif ma jingħatax rimbors għall bonds hawnhekk qed nitkellmu fuq bonds għall banek u għalhekk dawn huma garantiti bl-assi għaliex għandek dawn l-ammonti ta' qassi illi ħajkunu eh, ta' protezzjoni minħabba kredituri oħrajn u għalhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħi għall-gvern Grek tkun illi iħarsu lejn kif jistgħu jiggarantixxu l bonds bis-sistemi bħal dawn. Dan huwa l-mod ta' kif nistgħu nżidu l kredibilità ta' dan it-tip ta' instrument eh, fil-Greċja. Issa nixtieq insemmi l-kumment ta' Alfred Sant u għal importanti li ma nfixklux is-swieq li diġà qed jaħdmu, din hija xi ħaġa li nixtiequ nilħu iva. U tajjeb li nħarsu lejn il-prassi tajba u nirċertaw li dawn jiġu eh, imdaħla hawnhekk ukoll. Jekk ma rridux infixklu l-ebda eh, su importanti li nħarsu lejn is-sistemi kollha differenti u dan ma ma kienx il-mira tal-armonizzazzjoni li xtaqna nilħu. Jiena naħseb illi il-ħakna namlu dan, mġifiri evitajna mill-li dan is-seħħ billi nifokajna fuq il-kwalità u l-mod ta' kif taħdem il-leġizazzjoni f'numru varji ta' stati membri l-istati membri kienu qegħdin jipoġġu ċertu pressjoni fuq dawn l-istandards jiena naħseb li dan kollu se jkun qed jgħin sabiex naħdmu b'dan l-istrument fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Hekk nikkonkludu dan id-dibattitu il-votazzjoni ser issir għada. Nirringrazzjakom ilkoll. Ehm, Issa naddu Naddu għal punt li jmiss eh, fuq l-agenda, eh, ja punt 8, eh, negozjati mal konsul Kummissjoni dwar id-dritt tal-inkjesta tal-Parlament Ewropew proposta leġislattiva un għanna rapport ta' l-onorevoli Hogira Atondo għandek erba minuti. Presidente, quiero por se Grazzi ħafna. din mhijiex mistoqsija orali, ma anzi hija donwalment politiku lejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Aħna naħsbu illi kien hemm noqqas ta' kooperazzjoni sinċira u laqas kooperazzjoni istituzzjonali bejn il-Kunsill, il-Parlament u l kummissjoni Din hija xaġa serja ħafna ejja niftakru ftit eh, x'ġara. Artiklu 296 tat Trattat ta' Lisbona fl-2009 ta' lill-Parlament l-inizjattiva eh, leġislattiva sabiex ikollu eh, s setat f'dan il-każ. Dan huwa marbut ma' kwistjonijiet tal-elezzjoni u mal-kumitati. David, David Martin kien ħadem fuq dan u beda jaħdem fil-terminu ta' qabel fil-parlament fl-2014 it-tekst eh, ġie maqbul fuqu fl-ewwel qari mingħajr ftehim mal-Kummissjoni Kunsill. Meta jiena ġejt maħtur rapporter fil-bidu ta' dan it-terminu tal-2015 kont qed nipprova Eh, ninnegozja mal-Kunsill u l-Kummissjoni biex insibu tekst li jiġi maqbul fuq mitlet istituzzjonijiet. U hawnhekk beda l-ilment politiku tiegħi ma kienx possibbli għalina illi li l-Konsil u l-Kommissjoni jiltaqa' mal-Parlament fi trilogu istituzzjonali, fi dialogu raġonevoli sabiex ikollna tekst eh, tajjeb u ngħaddu leġiżlazzjoni fuq il- parlament, anke meta nitkellmu fuq il-kumitati tal-inkjesta. Aħna konna flessibbli ħafna mal-Kunsill u l-Kummissjoni, dejjem kienu qegħdin jitolbuna test ġdid u hekk għamilna fil-fatt wara disa' xhur ta' laqat bejn ma' servizzi legali l-Kummissjoni u l-Kunsill eh, fl-aħħar fl-bażi ta' dan ix-xogħol ħriġna b'tekst eh, li aħna semmini bħala non paper u ressaqin il-Konsil irċivejna ittra, però eh, fejn kien hemm oġġezzjonijiet legali u anki kien hemm ċertu tħassib. Bażikament dejjem kien hemm rispons eh, proċedurali fejn il-kontenut politiku eh, ma ġew irrifjutati u għalhekk qed nilmentaw il-Kummissjoni u l-Kunsill ma ħadmux magħna ma xtaqux jidħlu fil-dialogu n-negozjati umiljaw u eh, ma semawx il-parlament. Għalhekk din hija l-opinjoni tiegħi eh, jiena gost naħdem mal-Kumitat AFCO, ma' Shadow Rapporters, mal-President, is-Sinjura Hubner, ħdimna l-erba' snin u xorta waħda ma nħaqnix nagħmluha din. Mhijiex kwistjoni proċedurali, mhijiex mhux biss ilment politiku lanqas għaliex U mhix kwistjoni għax ma laħaqniex eh, ftejn fin-negozjati, imma l-problema hija li l-Kummissjoni u l-Kunsill aċċettawx l-idea ta' kumitati ta' inkjesti illi eh, wassal għal inkjesti li mhumiex eh, konvenjenti li ħafna ma jaġbuhomx Fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk wasalna jiena naħseb illi intom qegħdin tibżgħu mix-xhieda u mill-fatt li l-kummissarji jistgħu jiġu mitluba jagħtu x-xhieda tagħhom. U din hija l-problema m'intomx qegħdin taċċettaw illi l parlament eh, jeżerċita din is-seta illi jkollu dritt ta' inkjesta, inkjesta li tant tista' tkun importanti fil-ħajja parlamentari tas seklu 21. Din hija set seta illi hemm għall-Parlament mit-Trattat ta' Lisbona. Dawn huma kwistjonijiet ta' ksur tal-istat ta' dritt jew inkella l-amministrazzjoni ħażina u issa il-Parlament mhuwiex kapaċi iwieġeb eh, kif suppost Eh, għal ċertu sitwazzjonijiet ta' allarm u għalhekk għandna riżoluzzjoni li hija b'saħħitha li hija waħda ġusta hija kritika għall kunsill u għall kummissjoni imma hija xi ħaġa meħtieġa u aħna din huwa lill-President tal-Parlament sabiex hu jkun jista' jgħaddiha lill-istati membri fil kunsill u anke lill-Spitzen kandidat sabiex huma jkunu jafu Eh, fuq dan l-ilment u nittama li din hija problema tiġi hija problema li importanti eh, naħdmu fuqha sabiex il-Parlament ikun jista' verament jirrappreżenta lin-nies Ewropej. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Hubner għall kumitat AFCO il-dritt tal-inkjesta huwa rekwiżit importanti għall parlament biex kulħadd ikun eh, responsabbli għax-xogħol tiegħu. Jekk inħarsu lejn il-medical disease il-taxxi sigaretti eh, dak l nsibu fin non-paper naraw il-Parlament għandu seta ta' din l-inkjesta eh, tkellimna kif il-Kunsillu Stati Membri rifjutaw eh, li jiltaqgħu madwar il-mejda fil-kuntest tal-proposta tal-Parlament. L-argument kien li l-proposta tal-Parlament mhux qed tikkonsidra il-tħassib fundamentali imma hekk inkunu qegħdin ninjaraw il-proċedura leġislattiva speċjali skont artiklu 226 tal-TFU. Hawnhekk qed ngħidu li l-istituzzjonijiet jagħmlu skambju u jaslu għal kompromess li huwa aċċettabbli. Il-Kunsill qalu l-ewwel proposta tal-Parlament għandu jkollu tekst li huwa aċċettabbli għall kunsill Dan mhuwiex il-mod ta' kif il-proċedura tal-Kunsill tiffunzjona. Kif ħaj jkollhom reazzjoni il-Kunsill u Kummissjoni jekk il-Parlament jiddeċidi li ma jiddiskutix eh, il-punti bħal pereżempju fuq l-MFF bl-istess idea illi ma toġbux il-proposta tal kummissjoni Din mhijiex kompatibbli mal-kooperazzjoni sinċira bejn l-istituzzjonijiet illi kollha għandna nirrispettaw. Hawnhekk għandna fir-riskju il-rispett għall prerogattiva tal-Parlament u li jkun hemm bilanċ istituzzjonali huwa fundamentali li l-Kunsill u l-Kummissjoni jifhmu dan kollu. Fl-aħħar mill-aħħar aħna m'għandniex obbligu Eh, illi nimxu ma' din il-kart, imma sfortunatament rajna illi dawn l-istituzzjonijiet ma' mxewx ma' responsabiltajiet tagħhom. Grazzi. Grazzi issa għal eh, konsil is-sur ċamba. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissjoni, kollegi, hekk kif wasalna fl-ħar tal-mandat importanti li nsemmu id-dritt tal-inkjesta tal-Parlament. tal inkjesta tal parlament u nqisu l-aħħar affarijiet li seħħew u niżguraw illi l kunsill jaħseb illi dritt tal-inkjesta huwa strument importanti sabiex il-Parlament ikun jista' jeżerċita l kontroll tiegħu fl-Unjoni għabbażi tar-rispett tad-demokrazija u l-istat tad dritt. Din hija xi ħaġa li hija meħtieġa mit-trattat. Mill-rapport importanti tal-2011, il-Konsil kien qed iqis il-proposti b'mod kostruttiv b'rispett għall kooperazzjoni sinċira. Iżda nafu wkoll li r rapport Martin wassal għal ċertu tħassib legali kemm fil-Konsil kif ukoll fil-Kummissjoni minħabba l-artiklu 226 tat-trattat. U f'din il-proposta kienet qed wasal estensjoni tal-Kumitat ta' Inkjesti illi jaqbżu l-artiklu 226. Għalkemm kien hemm ħafna sforzi biex intajbu l-pożizzjoni anke mill-aħħar eh, xogħol eh, ta' tliet servizzi legali fuq livell tekniku u kellhom ħafna laqat il-Parlament ressaq ċertu dispożizzjonijiet problematiċi li dawn ma kinux qegħdin jaqblu u lanqas kienu qed isolvu Eh, l-kwistjonijiet eh, politiċi u legali. Aħna batna ittra lil Sinjura Hubner fejn spiegħana dan kollu f'Ottubru tas-sena l-oħra waqt il-Presidenza Awstrijaka u eh, eh, eh, aħna fejn għedna ninaqblu ma' non-paper ta' Sur Atondo fejn kien hemm attentati li nerġgħu nibdew bil-dialogu politiku bejn it-tliet istituzzjonijiet. In-non-paper diġà kellha titjib fuq il-proposta tal-2014. Din kienet qiegħda timxi ma' tħassib tal li semma l-Kunsill fil-laqat ta' qabel u eh, kien hemm anke xi soluzzjonijiet illi eh, kienu maqbula fuqhom bejn tliet istituzzjonijiet. Imma kien hemm ċerta waħda dispożizzjonijiet illi waslu għal tħassib serju eh, politiku u legali li semmejna fil-opinjoni ta' qabel u għalhekk il-pożizzjoni tal-Kunsill għadu ma nbidilx ma nbidlitx mill-rapport Martin. Mod partikolari waħda mill-kwistjonijiet problematiċi kienet il-fatt li Eh, li jkollok uffiċjali bħala xhieda u anki jista' jkun hemm jiġu nfurzati sanzjonijiet u anki ndaħlu nies mill-Unjoni Ewropea bħala xhieda qed nitkellmu fuq persuni legali illi m'għandhomx rwol fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u anki f'każ ta' noqqas ta' konformità jiġri dan. U fl-aħħar hemm dispożizzjoni fuq sanzjonijiet infakkarkom fuq il-liġijiet tal-proċedura kriminali fejn huma responsabbli stati membri. Il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea f'dak il-każ huma limitati ħafna iktar u għalhekk ma nixtaqx nidħol fuq iktar dettal għaliex hemm ħafna tħassib tal-Kunsill illi diġà huma spjegati. Eh, mill-bidu ta' dan il-mandat il-presidenza kienet lesta illi niċċaraw il-pozizjonijiet rispettivi billi nibnu fuq eh, dialogu u kontest informali bejn dawk li ġew qabilna u massur Harry Tondo u mas-Sinjura Hubner nista' niżgurakom li l-Kunsill lest li jkompli bil-dialogu kostruttiv biex nkunu nistgħu naħdmu iktar fuq dan il-fajl tant kumpless. Jekk il-Parlament jixtieq ikompli x-xogħol li sar sissa lesti li nkomplu naħdmu fuqu. U lesti wkoll li jkun hemm iktar kooperazzjoni magħkom nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi. għal kummissjoni issa is-Sinjura il-Komissarju Bjankowska. Grazzi, jiena nista eh, nilqa din l-opportunità li nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni għall proposta tar-regolament tad dritt tal-inkjesta tal-Parlament Ewropew. Ovvjament eh, jiddependi mill-Parlament biex iressaq proposta, ma l-proċedura titlob il-kunsens ukoll tal-Kunsillu tal-Kummissjoni. Midħul fis seħħ tat Trattat tal-Lisbona, il-Parlament Ewropew għamel numru ta' proposti għal dan ir-regolament. L-aħħar waħda kienet fil-fatt forma ta' non-paper li kienet binna fuqha b'mod politiku eh, fil april li għadda u din trasferita fil-Kummissjoni l-Kunsill f'Mejju tas-sena l-oħra u aħna ħsibna li l proposta hija aktar preċiża legalment u għandha numru ta' punti ta' titjib. Pereżempju, meta nitkellmu fuq ir-regoli tal-fatt li konna dan il-Kumitat tal-inkjesta ir-regoli ġenerali li applikaw għall-investigazzjoni jew il-punt ta' kuntatt ċentrali tal-inkjesta Eh, dan proposta ġdida twassal ukoll regolament ta' protezzjoni ta' persuni naturali minħabba l proċessar ta' data personali u l eh, ftejm qafas bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Imma Sfortunatament, in non paper xorta waħda għandha tħassib legali u kostituzzjonali illi diskutejna mal-Parlament u l kunsill u ilhom għaddejjin daw diskussjoni mill-2012. L-aktar kwistjonijiet legali huma sanzjonijiet għal nuqqas ta' konformità skont id-dispożizzjoni tar-regolamenti, ċertu mezzi investigattivi li ħajja għaw taħt idejn il-Komitat, eh, per eżempju l-investigazzjonijiet, is-smieħ tal-Kummissarji u l-ex kummissarji uffiċjali u eks uffiċjali u kif ukoll il-persuni naturali. Il-punt li jmiss qed nitkellmu fuq ukoll ir-rimedji jekk ikun hemm ksur tal- eh, ta' persuna il-Kumitat ta' inkjesta u uffiċjali u anki nies oħra mill-Parlament Ewropew u l-aħħar dispożizzjonijiet illi qed jagħtu setat eh, lill-Parlament meta nitkellmu fuq il-proċedimenti Eh, proċedimenti fil-proċedura tal-qorti. Għalkemm għandna dan it-ħassib kollu, il-Kummissjoni xorta waħda għandha rrida u impenjata sabiex kollha diskussjonijiet trilaterali biex nippruvaw insibu soluzzjonijiet adekwati għal dawn id-divergenzi illi għadhom jeżistu bejn it-tlet istituzzjonijiet. Il-regolament eh, tal-futur għandu jwassal għall-Parlament biex ikollu instrument tajjeb li jirrispetta l prerogattivi istituzzjonali eh, u l-libertà tal-istati membri. Grazzi. Pani komisarz, nastem tim miał być... Grazzi ħafna, komissarju. Issa s-survilen tal-PPE ma mux prezenti Naħseb, qed il-President, għallura fisem il-liberali is-Sinjura il liberali is il sinjura kelli ma li jmiss. Grazzi President. Ma nafx jekk konċett tismana sur ċembe. Aħna etnilkom, etnila kemm il-darba. Għasnini snin inti kont qed tagħmel dan ix-xogħol illi għandna bżonn kooperazzjoni ġusta. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma. F'dan il-Parlament għandna l-kapaċità li naħdmu aħjar fuq il-Panama Papers, fuq it terrorizmu għax inti fil-Kunsill rrid twaqqaf dil possibilità fil-Kunsill. Is-Sur Harrogate għandu ħiliet ta' negozjati fid-DNA tiegħu u jekk ma nexxelux jagħmel dan huwa għax inti fil-kunsill ma, ma koperajċ miegħu, e ngħidu la fajċari allura. Għal 25 sena issa kon qegħdin naħdmu bażi ta' deċiżjoni li m'għadix aġġornata u skaduta. Aħna għandna bżonn daw il-prerogativa illi inti ma trix li tatina li noħorġu b'kull tip li toħroġ b'kull tip ta' argument Inti għandek li ma sejr żbar għax qegħdin nitilfu kredibilità għax aħna għandna bżonn niżviluppaw id-dritt ta' investigazzjoni. Sempliċement mhix ħaġa ġusta din, mhix ħaġa tajba, mhix ħaġa sew. Istituzzjonijiet bħal kunsill qegħdin jorbtu idejn il-Parlament li jirrappreżenta direttament 500 miljun ċittadin li eleġġew direttament ir-rappreżentanti tagħhom. Meta l-affarijiet isiru diffiċli, irrid ikollna dritt ta' investigazzjoni, mhux ġust illi Sur Hergate jaħdem għal ħames snin kif għamlet is-Sinjura Hubner, mhix ġusta dil ħaġa Bażikament insabtilna il-bifuċna. Allura l-unika ħaġa nista' ngħid huwa li l-Kunsill ma wettax due diligence u nixtieq nirringrazzja kollega tiegħi jina għalija kien nur għalija naħdem għalik għax din l-aħħar darba li ħanaħdem li ħankun f'dil kamra. Grazzi ħafna. Inti tkellimt iżet mill-ħin. Min xed nara sur Schulz fil-kamra, allura is-Sinjura Diana James għal-minuta. Grazzi President jekk kien bżonn prova li l-Parlament Ewropew sempliċement huwa eh, biċċa tieqa eh, tad-demokrazija. Hija din hija l-prova allura, allura bħal aħna l-MEPs, il-kollegi tagħna hawnhekk li aħna direttament eletti għandna ninvestigaw kull ħaġa illi eh, b'mod raġunat jaffettwa il dawk li jeleġġewna Dan qed juri li din kamra huwa xejn ħlief pupu għal dawk l-uffiċjali mhux eletti fil-Kummissjoni u l-Kunsill. Jekk dak li standing legali ma jkunx rikonoxxut u ma jkunx permess li jaġixxi. Ma jissorprendinix li l-Kummissjoni u l kunsill qegħdin jaġixxu b'mod eh, li jfixkel meta niġu għat-trasparenza u l-Parlament Ewropew. Jekk l-Unjoni Ewropea joqogħdu jistaġbu għaliex il-populizmu qiegħed eh, jieħu sopravvent, nista' ngħidilkom għax dan huwa falliment fil-proċess demokratiku. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim il li jmiss. Grazzi ċer, jiena jiddispeċin ħafna fuq il kif jasbu għall kunsill u l kummissjoni għax aħna il-liġi primarja tagħna tata tatina dritt ċar ta' investigazzjoni u jekk dan għadu mhux approvat jekk m'għandniex regolament ta' implementazzjoni hija ħasra kbira. Jiena nifhem speċjalment min-naħa tal-Kunsill, l-imġiba tal-Kunsill, għaliex mhux possibbli. Verament jiddispjaċini ta' dan. Jien nistenna illi mir-rappreżentanta tal-Istati membri, dawk demokratiċi, ikun hemm sforz aħjar biex inwettqu s-setat tal-Parlament Ewropew, aħna nirrappreżentaw b'mod dirett iċ-ċittadini. Aħna għandna mandat u setat ċari imniżdin fil-liġijiet bażiċi u l-Kunsill u l-Kummissjoni qed jillimitaw il-possibbiltajiet tagħna u l-awtorità tagħna. Jekk kieku diġra kien ieħor kieku nifhem. Aħna ħafna drabi nikkritikaw il-pajjiżi terzi tagħna fejn il-liġi titkasbar. Imma hawnhekk għandna l-problema tagħna infusna tagħna infusna hawnhekk qudiemna għallu jekk joġobkom aħsbu fuqha għax dinja verament eh, twassal għal reputazzjoni ħażin ħafna lina. Grazzi ħafna. Issa fil-proċedura ta' KHDI għanna kellim wieħed l-Honorable Marias, jekk joġbok. Sur, President, grazzi. Wieħed mill-funzjonamenti bażiċi ta' Parlament huwa l-ħidma leġislattiva il eh, kumitati investigattivi fost affarijiet oħra dom affarijiet li jagħmlu l-Parlament u drittijiet ta' dan il-Parlament biex jeżamina kwistjonijiet eh, biex joħloq kumitat ta' inkjesta mod ċar huwa parti mill-leġiżlazzjoni primarja, allura rrid ikollna l-possibilità biex neżerċitaw dawk il-possibilitajiet. Jekk M'għandniex kumitati tal-inkjesta se jkollna skandli bħal LuxLeaks, Panama Papers, Dieselgate u l-Parlament ma jista' jagħmel xejn. B'hekk il-kredibilità ta' dal-Parlament tintilef jinħolqu problemi fir rigward tal-relazzjonijiet tiegħu mal-ċittadini tiegħu. U għalhekk aħna rridu neżerċitaw dak id-dritt u aħna naħsbu illi il-pożizzjoni tal-Kunsil miex qed ikkontribwixxi b'mod tajjeb għal dan kollu. Grazzi, grazzi. Eh, mhix Sur Schulz eh, jekk jogħġbok eh, fissem il-grupp tiegħek għandek minuta u nofs. Danke, President. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, xtaqt nibda billi ngħidilkom illi jiena favur li l parlament imur u jiffaċċja l-qorti. U naħseb li fil-fatt huwa dmir tagħna għaliex aħna l-Parlament tal-ċittadini Ewropej huwa dritt tagħhom li jkollhom parlament b'saħħtu li għandu setat kollha li għandu jkollu. U eh, dan id-dewmien kkawżat minn naħa tal-Kunsill eh, li qed jipprova jimmina s sitwazzjoni huwa E, xie jkunu l-problemi jekk e, e, huma n-nies li huma responsabbli ta' dan kollu nintroduċu sanzjonijiet għal dawk li huma jinataw. Il-Kummissjoni qed tipproteġi lil nnifisha fl-istess ħin. Minflok timplementa t-trattat qed toħloq ftejmiet mal-Kunsill minflok. <clears throat> X'taħseb inti ċittadini xħajaħsbu fidwar dan. fisser jekk inti ma tirrux id-dokumenti lil Kumitat ta' Investigazzjoni tal-Parlament x'qed tipprova taħbi. U x'jiġri jekk dawk li ħajkunu jgħidu l-verità l-Kumitat ta' Investigazzjoni. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi membri għal kummenti tagħkom. Jena naġantenni li l-Kommissjoni ta' importanza kbira eh, l-rwol tal-Parlament ta' skrutinju ta' kontroll politiku. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan tagħna huwa li ċittadini tħassib ta' ċittadini dwar l-implementazzjoni jiġu indirizzati. Il-Kommissjoni taraf xogħol dan mill instituzzjoni sissa u taraf li l-non-paper tirrepreżenta progress tqabbela mal-proposti. Ta' qabel. Fl-istess ħin, il-Kommissjoni tħoss li hemm eh, elementi ta' tħassib konstituzzjonali eh, partijiet essenzjali, remedji legali u oħrajn. Kommissjoni tara fil-bżonn li jkun strument adekwat li jirrispetta il-prerogativi tal instituzzjonijiet kif ukoll il-qafas legali tal-Stati membri. Il-Kommissjoni eh, disposta tinvolvi l-Iran fisa fit trialogu biex tindirizza t tħassib li għadu jeżisti. Nisperaw li jisir progress fuq dan il-kwistjoni sensittiva politikament ma li fl huwa importanti. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Ġampa. To conclude, I would like to thank you. Biex nagħlaq, nirringrazzjakom għax hekk provajna niċċaraw pożizzjoni Niżgurakom li il-Presidenza Rumena bħal l-oħrajn kienu ħerqana biex jinvolvu li nfushom fi skambju ta' opinjoni biex naraw jekk jistax naslu għal ftejn il-fajl ġi diskuss fil-font gruppi kollha ma fiċ-ċirkustanzi li għandna nħossu li ma nistawx intemmu il-fajl taħt din matul din il-leġislatura. Jien naħseb eh, madana kollu għan, intenni li l-Konsill jom disposta tinvolvi li l-anfusa ma l-Parlament l-elezzjoni ta' Mejju. Mara kollox huwa fl-interess ta' kulħadd. Għalhekk kull attur ikun jaf eżattament x'inhu drittijiet l-obbligu tiegħek il l Antonio per bħala rapporter u jipprova jagħmel l-seta biex jipprova jtejjeb il xogħol li kien sar qabel. Fuq dan il-fajl daqshekk importanti. Grazzi ħafna għal din ir-raġuni li kulħadd tal darbohra għall attenzjoni tagħkom u l-aħħar darba li l-Presidenza eh, Rumanija ħadd intervjeni fil-plenarja u grazzi tal-kooperazzjoni li kellna dawn ix-xhur li aħna konna hekk. Biex hekk ikun hemm kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, kien pjaċir eh, għalina li naħdmu flimkien mal-Presidenza tar-Rumanija. Mela, hekk għalaqna dan il-punt irċevejt eh, rezoluzzjoni, abbossa rezoluzzjoni prezentata mill-Kumitat Afko. Il-votazzjoni s-sirada I przechodzimy do kolejnego punktu. Naddu issa għal punt li baqa, għal punt fuq l-agenda tal-lum, huwa ir-rapport ta' Jose Manuel Fernandez u rabate Roberto Gualdiera dwar l-Invest EU, il-programm Invest EU. L-ewwel kellim huwa r-rapporter Estur Fernandez, u għedmen rapporters Grazie ħafna President. Jien nixtieq sellem lill-Komissjoni u ringrazzja lil kulħadd dawk kollha li ħadmu fuq dan rapport. U l-invest ju ringrazzja eh, Roberto Gualtieri, il-korrapporter tiegħi miegħi u eh, Ottomar Karas ukoll Otmar Karas li ħadem ġa fuq il-pjan ta' investiment tal-2020. Eh, allora Għal dan ir-raġuni grazzi ħafna l kulħadd xedu rapporti l kollu ovvjament u l-impiegati tal-parlament u tal-komitat u segretarijiet tal-komitat tal-budget. Minn 20, 20 sa 20, 27 ikonna pjanta investiment ġdijt li jaqqat l-14 strument finanzjarju. Dan huwa eh, eżerċiċi ta' simplifikazzjoni, ma fl-istess ħin hemm ċerta ambizzjoni għalhekk il-Parlament Ewropew tixtieq li l-istrumenti finanzjari li ħajjeġ maquda f'wieħed ikollhom l-istess garanzija. Għalhekk aħna aħna uh, propone 4.8 biljun euro biex nimmobilizzaw. Dana kollu xandu xjaqsam mal-Maltijan mill-Financial Framework. Jena nishtiq nuri s-soddisfazzjoni tiegħi dwar din il ftejn provizjoni. Ovvjament hemm negozjati li qegħdin dimna dwar l-MFF. F'dan il-pjan ta' investiment għall-Unjoni Ewropea hemm erba' twieqi biex l-omek wieħed għal eh, infrastruttura sostenibbli, ieħor għal eh, intrapriżi żgħar u medji, għal riċerka u l-innovazzjoni u r-raba l-anijiet soċjali. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tiżgura li eh, differenzi f'investiment bej pajjiżi u reġuni u diffikultajiet ta' ċess għal ċert għal-swieq finanzjarji minn ċerta pajjiżi eh, ma jkomplux jeżistu. U hekk għandna bżonn nippruvaw eh, naqsu d-diffikultajiet biex wieħed jaċċedi għal finanzi. Għanek għanna bżon niftħu l-nafusna għal-elementi ġodda eh, il-kompartament tal-istat tal stat membru huwa volontarju biex jgħin stat membru u banek ta' promozzjoni nazzjonali li forsi jkollhom ċerta punti dajfa. Kenna risposta pożittiva ħafna għal da kollu. U dan għanda x'taqsam mal kompetizzjoni hemm impenn għal nfittxu impjiegi ta' kwalitarja u ntejbu kol eh, strument finanzjari dwar il-bord